il-Komissjoni kompetenti trasmettu din il-emenda għal tekst illi sar mill-Parlament. Skont artiklu 231 paragrafu 4 tar-regolament din l-emenda ser tiġi approvata ġala darba li minn 24 sija mitħabbir numru ta' grupp politiku jew ta' deputati jieħu il-limitu minimu u illi li ma jkunx hemm talba li dawn nivvotaw fuqhom. Il-korriġendum disponibbli fuq il-webpage tal-plenarja u t-titlu ħajġi publikat fil-minuti ta' din